Tony Sirada f'nofsenar. Avant de passer au débat suivant, je vous informe. Issa ngħidilkom li dikerazzjoni li ġiet ippreżentata minn il-Bazzelli, Kramer, Lewandowski, Wojciechowski għal dik li għandu xaqsan fuq l PLD fil-Unjoni Ewropea, din ġiet firmata minn iktar minn nofs, ġifiri konformi għal regoli ta' proċedura l-artiklu 116 mela din tindbata eh, tindbat u tieħu l-proċedura normali grazzi. L-ordni ġura deklarazzjoni. Issa immorru għal sitzarija tal-Konsilu Kummissjoni l-Situazzjoni tal Repubblika tal-Moldova għanna fil għanna u koll personi distinti maħna fl Gallery. Sur Watson, grazzi President, jien nixtieq għal